seduta tal-Parlament Ewropew li waqqafnija fit-3 ta' frar 2011 il-minuti ta' dik is-seduta ta' 3 ta' frar 2011 tqasmu għandkom kummenti fuq dawn minuti għandkom kummenti fuq il-minuti u fuq id-dokumenti ma nara il-ħadd li x-xiet kellem għal din raġuni nadottaw il-minuti ta' seduta ta' 3 ta' frar għandi dawn l-abarijiet ċentikom dwar il-ftuħ ta' din is